u jkonna leġislazzjoni ziet eh, effettiva jekk il-Parlament tivvota favur tagħha l-erba li ġej. Grazzi ħafna. Għalsa temmina debattitu u nivvotu għaw fuq dan l-erba fil-flofsinar. Devo fare alcuni annunci. Eh... Rrit namel xie aħbarijiet li għannet nixten għamel komunikazzjoni li rċevejt mill-autoritajiet konċernanti il-Ġermaniżi firigward rigward l-immunità parlamentari tal-onorevoli Elmar Blok. Li ġiet ippreżentata mill prokurata Bielfeld skont l-artiklu 6 paragrafu 2 ta' regolament din it-talba ġiet motija lill-Kumitat legali kompetenti f'dan il-qasam. Barra minn hekk il-Presidenza rċeviet mill-grupp tal-Alde u tal-SND tal-grupp tal-partit tal-Parlament Ewropew u anke mis-segretarjat tan-non-attached tal-bit ta' ħatrit fil-kumitati parlamentari u fil-delegazzjonijiet interparlamentari. Il-lista ħat iġi publikata fil-minuti ta' din il-laqa u dawn il-ħatrit ħajġu ratifikati jekk mhux qabel il-minuti ta' seduta tal-lum ma jkunx hemm xi oġġezzjonijiet. Issa, skont l-aġenda għandna l-diskorsi ta' minuta fuq kwistjonijiet ta' importanza politika. Jekk zommu żommu mod skruplus mal-minuta. Naddi l-kelma lill onorevoli Nikolescu għal-minuta. doresc să mi exprim îngrijorarea în legătură. Grazie ħafna, signora President. Jien nixtieq nuri tħassib tiegħi dwar il-kontroversja li l-adżjoni tar-Rumenja ma' Schengen maħna mannix e, e, nħaltu riforma tal sistema legali ma l-access għal Schengen. Munja hija lesta u hija pożizzjoni li eh, tirrispetta l-kondizzjonijiet u r-Rumanija mhux ħadd esporta il-kriminali u dawk li xru liġi u nistawx naċċettaw li jkun hemm stigmatizzazzjoni tal-popolazzjoni Roma barra mill-pajjiż u li kulħadd jitċappas bl-istess. nisperaw li kunem eh, kriteri oġġettivi. Grazie ħafna. Naddu issa għall-onorevoli Kopp. Skont il lan strategiku tan-NATO tal-Lisbona bdiet era ġdida u numru ta' provokazzjoni ġodda u għalhekk f'dan il-qafas importanti il rikonoxximent n-NATO brabta mal-Unjoni Ewropea. Kun xikun ċirkostanza l-kollaborazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u n-NATO tkun karatterizzata b'kumplementarjetà u rispett wieħed l-ieħor. U għalhekk importanti li naġixxu b'mod sinerġetiku u nevutaw li jkun hemm kopertura reċiproka, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam l-emissjonijiet li jistgħu jkunu ħalla kbira kemm għall-Unjoni Ewropea kif ukoll għan-NATO u għalhekk dan huwa importanti wkoll fl-frankar ta' rizorsi. Ħajkun hemm kollaborazzjoni bejn iż-żewġ organizzazzjonijiet u ser ukun hemm ukoll konsultazzjonijiet li ħajstabilixxu x'inhuma l-anijiet ġusti. Jien nixtieq li jkun hemm diskussjoni fid-dettall ta' dan l-argument. L-Onorevoli Buxxoj, Grazie ħafna, President. 28 ta' novembru jkun hemm elezzjonijiet fil-Moldova. Situazzjoni serji dal-aħħar sena amma sar ħafna progress fil-riforma fil pajjiż Jina nemmen li huma orew li huma jixtiequ jieħdu it-triq tal-Ewropa u għalhekk Repubblika ta' Moldova għan rċeviet għajnuna politika u ekonomika. L-elezzjoni tal-ħat tizgura li l-Moldova eh, t-konferma d-demokrazija kolla ekonomija ta' su u li naqdu mal-familja Ewropea. Zet wiesa, grazie ħafna. L-Onorevole Trianta Tevi Θέλω να καταγγείλω μια θλιβερή συμπεριφορά. Ναι, ναι, στα Uh, nitkellem fuq aġir muxira ta' uh, organizmu Ewropew fuq anka għandix saqsam il-komun ta' Kerinja, komun uh, lokal okkupat mill-armata torka. F'dawn ir-ritratti naraw b'moċċar il-irda ta' knejjes u monumenti ta' Kerinja il-mira tal dil tal-dil-irda ċara li irdu darba l-dejjem ħaġa li tixet li f'din il-komunità kienet jeżistu il-kristjani ta' kultura ellenika. Il-lokal tkeċċa bil-forza ma' war 36 sena xorta żamm eh, sħaħ l ruq tiegħu. Is-segretarju ġenerali tal-Kumitat ta' Reġuni li organizzaw l-avveniment ċedew qoddim pressjoni ta' Turkija u ma prezentax ruħu. Mill-1974 eh, qed naraw din l-okkupazzjoni tal-biża u intalab il-dan is-segretarju sabiex inneħħi din l-esibizzjoni u jiena xtaqt nikkondanna din l-inizjattiva. La parola all'onorevole Bafton. Onorevole Bafton. Grazie ħafna President il-bejlaw tal-Irlanda probabbilment il-aħħar waħda fl-Eurozone. Għalla il-kontrarju. Independentement mill-dejn li qed jafflet l-Unjoni Ewropea ħafna qed jgħidu li eh, l-problemi tal-Irlanda huma differenti mill-Greċja. Fil-Greċja kienet responsabilità fiskali u korruzzjoni fis-settur pubbliku, eh, fil-każ tal-Irlanda kien banek eh, ħżiena. Portugal ma tsafx soffrix mill-wieħed jew l-oħra, ma qed jippruvaw jżommu eh, eh, eh, rasom fuq l barra mill-ilma pal Spanja. Dak li qed jagħmlu ma ideoloġija mhux sens ekonomiku. Din l-idea li wieħed jagħmel kollox fl-istess offa għadha tapplika. Norveġja u Svizzera jkontrollaw il-risorsi tagħhom u l-ekonomija tagħhom u għadhom jkomplu bil-kommerċ mal-Unjoni Ewropea um eh, l-għajnuna l-Portugal għet eh, eh, jixrob il-kapital tal-Europa l-axħar soluzzjoni li ikonna eutanezja tal-Unjoni Ewropea, grazzi. Naddu issa għall-onorevoli Renauser. Grazie ħafna, Signora Presidente, ħan nixtri najdu xaħġa dwar l-Irlanda l-Spiegel online qalet li l-tigra l-keltika edha fil-ITU. Għalix, finu ma l-eruq ta' dal-krizi dan għandu xaqsam ma' sistema monetarja kif jinħala il-flus. Il-banek privati għed e, jiġu mitluba li jgħatu ħafna flus l-sistema u dan kolmat e, e, zid l-inflazzjoni u fl-axar mill-axar Kull ma jkollna huwa dejn għandna kriżi sistematik mhux ħansolvuha bil-lunatu biljuni ta' flus f'sistema bankarja li hija kompletament mm, ħażina. Dak li għandna bżonn huwa forma ġdida ta' ħolqien ta' ġid. Għandna bżonn namlu da fidejn pubbliċi minn flok il-flus jihtlu fil-budgets pubbliċi ikonna sistema taħol intaġit pubbliku li hija kompatibbli mal ma sistema privata ekonomika. Biex namlu hekk kull għandna bżonn deċiżjoni nista deċiżjoni kuraġġużi u kuraġġ politiku u naddu issa għall-onorevoli Turkish.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 skont il-deċiżjoni maħħuda fl-1987 il-Parlament Ewropew għandu jikkommemora il-miljuni ta' vittmi blaħtija daw il-nies kollha li tilfu ħajjithom dan l-avveniment kien simili għal holocaust jew eh, każijiet oħra ta' ġenosidju. Għax lan kien li jeqret l-Armeni u l-Nzara u sissa l-Holocaust tal-Armenja ma ġiex magħruf bħala fatt storiku. Din hija ħaġa li mhux tajba eh, eh, dikirazzjoni ta' Sur Morton Ġmerċeċnet ma kellix l-appoċ tal-Parlament, is-Sur Busek għandu jieħu l-inizjattiva u jizgura l-Istati Ewropej jikkondannaw il-ġenosidju Armen u jizguraw li din il-kwistjoni tkun fuq l-agenda fin-negozjati ma' Turkija. Grazzi. Grazie, la parola. Grazie ħafna. L'onorevole, onorevole għassan għall-onorevole Blum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 nħabba il-pagi li jem ħafna huma dak li għet jħarbu l-barra dawk iż-żgħażagħ li jistudjaw jistudjaw barra li mux għedin jisibu impjegi u għanki jekk ikollhom impjegi titul fuq. Alla kull suppost ikollhom parti kbira fil izvilup tal-Rumanija. Jien belli kolem jkun hemm suq ħieles ta' imma l-gvern trid toħloq jinn nixtieq l-opportunità biex najt l-student, l-assoċjazzjoni ta' studenti inklużi dawk li għedin barra, dawk li rumeni li għedin barra li għana aħna nappoġġawhom grazzi Naddu sal-Sunninu Bilbao. Grazie ħafna, President. Il-najjes ta' sajida li eh, eh, eh, din jistadu għetikollum attakke mill-pereti l-għalaj ma' nkran bakan bakan Orosap Kampo libri għalaj u plajja rizzazzu dawn u ma' għet jisiru l-lend mil-kosta għax għedin eh, jużaw eh, tip ta' bċeċ tal-bahar u dan fisser li sajda u ma' vulnerabli. Intejbu il-koordinazzjoni għax il-nafor ma' interveni fl-ebda minn daw l-attakki li saru ma jafux kif jirrispondu għall-allert. jirridu nirrispettaw r-riżoluzzjoni tal-sena li għaddi tal-Parlament li ġlus ma' użda tkun iżda voluta u għanna zjed mezzi u zjed pajizi u blokkejt zjed effettivi ta' soma li biex u forma zjed effiċenti biex ikun nistaw eh, nihdu l-ħdum l-orti u u nif, dawk li nifformajna u koll eh, eh, ftejm ma ċerta pajizi li l-futur tagħhom jiddependi fuq dan ukoll. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Rossi. Presidente. Grazie President, nishti nittemmi l-Parlament Ewropew dak li ġara fil-wirja tal-promozzjoni tal-patrimonju kulturali tal-ċipru eh, okkupat fil-li dan il-Kumitat tar reġuni ġara nhar 17 sa 26 ta' Novembru 2010. Il-kap ta' taqsima ta' DG Komunikazzjoni Petzold Wolfgang eh, ordna l-eżibituri ta' din il-wirja biex waqfu il-ritratta li kienem għal mħabba li kienem tibdiliet skont dak li ġipjanat Jider li dan ma kienx il-każ u dawk stess li kienu ordnati mill-kap ta' taqsima kienu li jneħħu l-klim l-okkupazzjoni turka. U għalhekk nixtieq niċċara darba dejjem dak li ġara iżda la d-DG, la dawk kollha konċernati ma kienu ma kellhom irridu li jitkellmu. U wara dan li seħdan infetħet mill-ġdid din il-wirja. Nħoss li dan huwa kontra d drittijiet ta' membru tal-Unjoni Ewropea. No, tu l-Onorevoli Vadim Tudar. Grazie ħafna, signora Presidente. A fost rău cu dictatura comunistă, dar e infinit mai rău. Grazie ħafna, President. Il-Rumanija eh, saret il-frontiera eh, salvaggia tal-Europa kienet ħażina ma per il-komunizmu missar mill-tip ta' dittatorjat ta' mafja li hemm hemmhekk mafja u l-pulizija eh, mimlin korruzzjoni 5000 eh, assassinat ma ġewx solvuti fil-Rumanija. Il-Rumanija saret isu il-ġenna għal-mafja u saret postu kol fej kunem pedofilja u kull tip ta' kriminalità. Kienet ħaġa tajba li l-ħajt ta' Berlin waqa ma waqa fuqna fil-Europa tal-Vant mill-1990 ċerta nis eh, bat għaluna li kienu Dracula u għakpajna. Issa naddu għas-sur Komotsakos. Kiero enna mavro xinne. Grazie ħafna, signor President. Laħar snin għanna sħaba sewda fuq l-Europa. Il-ksenofobija u r-razzizmu tal- uh, tal-min estrem eh, et jissaxħew fl-Europa anka fl-Svezja dan nistawx ninjoraw il-krizi ekonomika u l-problema tal-immigrazzjoni iwaslu għal eh, taħlita velenuża ħaġa gravi ħafna. Għal daqstant il-partiti tal- ċentru l-emin, anka ċal-demokratiċi fl-Europa, l-Partit Popolari Soċjalista, għandhom ħtija f'dan kollu u irridu jiġġildu din is isħaba sewda grazzi għal koordinament sabiex jindirizzaw il-problemi bħal problemi, -problemi tal-immigrazzjoni. Problema ma tistax tkun miġġilda mod separat mill-Istati membri, embrion inizjattiva b'saħħita kontra r-razzizmu, kontra x-xenofobija fl-Ewropa li għaddejja minn kriżi. L-Onorevoli Kelly. Pala MP mill-Irlanda naf li kullħat taħares lejn pajizna palissa l-krizi kienet ta' pajizi mill eh, ħafna nies li rridu dejjem aktar u dal nies ħlew il-ġid li eh, inħolo u għum għandhom iħallsu l-krizi wkoll kienet ikkawżata minn il-politika eh, tal-banek u dan jistendi kolla l-Ewropa ftakru fit stress test tal-ulju il-kommissjoni u d-deċiziet anka fuq ġejjini tal-banek fl-Irlanda kif seta dan jiġri jiena rabjat ħafna li da pajzi dan l-istadju, ħafna rabjat nilqa il-solidarjetà l-intwerit mill pajzi l-oħrajn fl europa kanka sabiex jipprovdu finanzi sabiex jistabilizzaw il komunitana ma dan kollu nemmen li ninsabu sal-pittoru għal-ġejni tal-Unjoni Ewropea l-Irlanda hija pajjiż sovran u kull diktat mill-Ewropa fuq politika ta' tassazzjoni fl-Irlanda se tkun qed plaba perikoluża li kienx taqsam ir-rwol ta' Stati Membri żgħar fl-Unjoni Ewropea grazzi. Grazie, la parola. Grazie ħafna. L-Onorevoli Harkin. Thank you, Madam President. Grazie, Signor President. Jena u kol xaqt nitkellem dwar il-kriżi ekonomika ma' perspettiva differenti L-lum smajna l-Jean-Claude Trichet u l-Oli Reni tkellmu fuq għal eh, tibdil fiskali għal Portugal, Irlanda u kol għandhom jobdu il-patta stabilità kabbili. Mekken ħarsu lejn il-rizultati li ġejjin mill-survey ta' Eurobarometer u l-ġew publikat illum u rew illi 27 ċittadini Ewropew fl-Unjoni Ewropea u elf eh, ċittadin fl-Irlanda fuq l-opinjoni tagħhom ta' kif ħanoħorġu mill-kriżi. Jekk inħarsu lejn eh, eh, lista ta' kif nistaw noħorġu mill-lista, 29% ta' ċittadini Ewropej u t-terz ta' ċittadini Irlandiżi għalu li jemżon naqsu spiża pubblika zewċ terzi ta' ċittadini Ewropej u 57% tal-Irlandiżi huma favur li nsaħħu l-ekonomija l-ewwel net u billi nikkombinaw żewġ affarijiet. It-tieni punt kwistjoni fuq prioritajiet u rew li iktar ma' 50% ta' ċittadini Irlandiżi u tal-Unjoni Ewropea jaħsbu li għandna niġġieldu l-faqar u l iskużjoni soċjali l-ewwel għal daqstant hemm diverġenza kbira bej l-opinjonijiet. Maħniex qed nirrispondu b'mod adekwat li tħassib ta' ċittadini u naħseb li hemm bżonn nirrivedu l-prijoritajiet tagħna. Grazie. Grazie ħafna. Non è li batin. Uh, thank you, Madam. Grazie ħafna, Signor President. Għada 23 ta' novembru niċċelebraw rab anniversarju mill-mewt ta' Sur Livenjenko f'Londra. Sur Livenjenko ġemaqtul, minn elementi tal stat Russu f-terrorizmu sponsorjat mill-Istat. Tlet suspettati illi kienu mfittxija mill-Metropolitan Police, Sur Kifton, Sur Njavoj, u s-sur Shekolenko għadhom eh, ħilsa uh, fil-Russja fil-waqt s-sur Levinjenko il-mart s-sur Levinjenko mux għadgawdi il ġustizzju sissa ma kien xem azzjoni sabiex ninvestigaw il-mewt kif is-soltu jiġri f'kas ek violenti bħal dan. Għal daqstan xtaqt naħtab din l-opportunità sabiex nsejjaħ l-autoritajt tal-Renju Unit sabiex iwaqfu Coroner's Court kemm ikun malaj sabiex uh, naraw x'kienu ċirkostanzi u x'ikkawżaw il-mewt u nidentifikaw b'mod formali daw kien finċija brabta mal-investigazzjoni ta' pulizija. Sur Livinenko kien eh, ċittadin ta' Renju Unit inqatel pajizu U danu li għandhom dritt għalih il-familjari tiegħu grazzi ġustizzja. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Zaborska. Grazie, signora Presidente. Grazie, signora Presidente. Eżis kollegi. Il-ġemma li għaddiet il komissjoni publikat il-rapport tagħha fuq il-proċess tal adizjoni fil-pajjiż dal-Balkani. Diffiċli tistabilixxi eh, kondizzjonijiet qabel ma jkunem bidu ta' proċess, għalfejn mhux qed tal Maċedonja kif suppost. Dal-pajjiż għandu riżultati eċċellenti ktar minn 80% taż-żgħażagħ jistudjaw fl-universitajiet. Tfal jibdew jitalmu l-Ingliż meta jkollhom sitt snin. Ir-rapport tal-Kommissjoni jitkellem fuq progress f'termini ta' ġlida kontra korruzzjoni, jissemmi gvern stabbli u kol dialogu politiku l-Maċedonja Himxiet skont il kriterju kollha ta' Copenhagen hemm bżonn intu opportunità sabiex tissejħab fl-Unjoni Ewropea, hemm bżonn niftħu il-kwistjonijiet mhux solvuti fil-proċess ta' negozjati. Inkella l-Unjoni Ewropea ħad titlef il-fiduċja ta' ċittadini u ta' kulħadd. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Greller. Merci, Madame la Présidente. Conséquent... Grazie ħafna, Signora President konsegwenza tal- Uh, miżuri ta' austerita ta' sur kamenon nifisser li mus sen kun nistaw nifinanzjaw lifeboats u miżuri li salvaw il-ħajja fil-English Channel illi specialisti fit settur uh, eh, studjaw 250.000 bastiment jivvjaġġaw fiċ il kull sena fisser li dan huwa wieħed mill-iktar zoni attivi fid-dinja. Kien hemm numru ta' avvenimenti illi eh, seħħew fiż-żona. U l-prezenza ta' lifeboats huma importanti ħafna għas-sigurta fiż-żona wkoll sabiex nippreservaw l-ambjent. Din xaħġa xi ħaġa illi taqa fidejn l autorita pubblika u mandiċ tispiċċa fidejn il-privat, il-Kommissjoni Ewropea għandha tinvestiga situazzjoni ma niżguraw illi konna politika marittima grada għal għas-sigurta ta' kolħad. Grazzi l-orror involi uġas. Grazie, President. Voglio portare a conoscenza. Signor President, xtaqt nixbet l-attenzjoni ta' ċittadini tal-kollegi tal-istazzjoni tlabna il-regolament miktub 86 sabiex l-ilma nitrattaħ bħala ġrit pubbliku, mhux biss ġrit komuni li ma wkoll ġrit universali u l-ġestjoni ta' servizz tal-ilma bħala servizz lokali wa pedament tal-azzjoni tajba Dawn huma l-prinċipi li jispirawna, huma l-istess prinċipi li ċalqu numru ta' ċittadini Italjani sabiex eh, jitolbu referendum sabiex ma jkun ma titneħħix eh, jitneħħix ġaġġiet pubbliku. L-inizjattiva fil-fatt m'għandix ta' minn proponi għaliex din hija battalja illi hija ta' kulħadd. U konferma ta' dan juri l-fatt illi eh, dil-talba saret biftejim tal-grupp tal-ħodor, il-xelluk Ewropew u qed naraw konsens kbir dan il-parlament. Nan u għalini nġbru għalmenu nofs il-firem tal-komponenti tal-parlament. U biex bekk dan ikun pozizjoni tal-parlament Ewropew gwardja l ma pala dritt u mux pala xaħġa illi twassal wassala profit Grazie ħafna. L-onorevoli Makavej. Duminika u loka alegeri parlamentare anticipate în Republica Moldova. Grazie ħafna, nar il-ħadd ħajkonna elezzjonijiet bikrija fil-Moldova hija għażla bejn id-demokrazija u l-komuniżmu. Rebħa għal-demokrazija fl-Alleanza l-Integrazzjoni Ewropea ikun indikatur li progress tal-aħħar snin se jkompli. Governanza ekonomika, drittijiet u ġej ta' ċittadini tal-Moldova huma dak li jridu. Ċittadini bżonn ikunu maquda wara l-elezzjonijiet, l-elezzjonijiet tan-irħat għandhom ikunu ġusti u ħilsa u ċittadini għandhom eh, jiksbu l-informazzjoni neċessarja. Il-violenza tal-2009 mandiċ t-repeti ruħa il-gvern demokratiku ma jistax jitla fil-gvern grazzi għal frodi. Dawk li se jivvotaw nar il-ħadd ma l-elettorat mhux għandna pal MPs pejzi aħna nappoġġaw il-forzi demokratiċi u għandna nur solidarieta magħhom. Grazzi ħafna l-Onorevoli Grandis. Recientemente fui asaltado. Recentement f'Bagdad kien hemm attakk fuq il-kinsa tal tal-Madonna u ġew maqtula ħafna nis, nisa u rġiela u tfala x'kienu biss nsara. Mhux ħaġa avveniment iżolat imma e, somma tal tip ta' attakk fuq dawk li mhux musulmani ekspulsjoniet minn marok Eh, teddit fit-Turkija, attentati fl-Indja u fil-Niġerja, fjannar sitta ġew maqtula fil-Kajr. Sa meta eh, ħa noqogħdu kwieti. President Busek għamla dikjerazzjoni fejn kundunna u l-kundanna ta' l-njura għaxten il-kundannat biss il-terrorizmu għaliex ma rajdux għaliex il-fat li huwa wieħed insara li raġuni li dawn ġew maqtula il-sur Poter ma smajna jidu xej għalfej għanna l-allenza ta' ċivilizzazzjoni. Għanna kol ma' għedin u għed nibżaw. Jien għed niftakar l-orarjana falacċa li għal li ħajkun għaw Ewrabja u kważi e, ħagġruwa għax kalla l-koraċ li taċ għed jiġri fl ewropa Grazzi. Grazie. Grazie. L-Onorevoli Jotova. Signora President, l-edukazzjoni hija priorità fl-strateġija Ewropa 2020 u għadmir tagħna illi nimplementaw kif suppost din l-istrateġija imma l-Gvern Bulgaru fil-preżent qed jagħmel politika li tmur kontra l-Unjoni Ewropea meta niġu għax xjenza u r-riċerka. Il-Bulgarija fuq 0.7% ta' tħun riċerka u żvilupp l-Akademija għax xjenza fil-Bulgarija se tkun projbita din hija istituzzjoni li nħolqot fi żmien l-Ottomani u ħarġet aktar minn 55% ta' xintisti f'pajjiżna u hija rikonoxxuta madwar id-dinja. Il-Gvern Bulgaru madana kollu ma jistax isib mod kif joħroġ mill-kriżi u se jibda jipprojbixxi istituzzjonijiet edukattiv importanti. Grazzi ħafna l-Onorevoli Onestein.

il-ġemma li għaddit organizzajt smir fuq dan u ħareġ li kien hemm ħafna mistoqsijiet dwar l-abbozz ta' direttiva. U il-Kommissjoni mhijiex tagħmel konsultazzjonijiet dwar dan. Minu konċernat ġiġi kontax direzzjoni ħadd l kommissjoni 40% tal-xogħlijiet Ewropej u ma kategorati pala xolijiet eh, nsejħu l morfni u kmini il sena li ġeja se jkonna abbozz ta' direttiva li se jitressa u hemm biżejt ħin l konsultazzjoni Jiena nemmen illi din l-opportunità hija opportunità li m'għandniex nitilfu. La parola all onor Grazzi ħafna l-onorevoli Grote. Und demokratische Teilhabe in Betrieben sind einer der Eckpfeiler für sozialen Frieden in der Europäischen Union. Grazzi. Kooperazzjoni f'dinja ma' u daja wahda mill-punti prinċipali tal-Unjoni Ewropea. U strikes u damu l-aktar minn xar f'pajjiżi għal dan id-dritt eh, juri li ġlida għal ftehim fuq l-assijiet imma sfortunatament il-management mhux qed jaċċetta li jinnegozja mal-rappreżentanti tal-ħaddiema. Kien hemm numru kbir ta' pressjoni fuq il-ħaddiema u nitlob lil management u l-sur Filippov, il-direttur tal-kumpanija, sabiex jersu lejn il-mejda tan-negozjati għaliex parteċipazzjoni huwa punt kruċjali għax il- fatt in inti tħaddem in-nies biex mbagħad tkeċċi jom tħoqloq insigurtà u dan m'għandux ikun permess fl-Ewropa li jiex id-demokrazija tagħna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Preda. Euh, Mes sentiments, deux mots sur les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, euh, car je... Grazie ħafna. Kem tejn fuq il-elezzjoniet fil-Kosta tal jiena mexxejt il-missjoni ta' osservazzjoni f'dal pajjiż u minn Ottubru l-hawn kellna Ehm, ximitt osservatur f pajjiż pajis madwar il-Kosta tal-Avorju l-ewel round ta' elezzjonijiet ehm, ġa organizzati f'Ottubru ma kienx hemm frodi u violenza. Ir-riżultati ġew mħabbra pjuttost tard imma f'termini ġenerali ma kienx hemm inċidenti koroħ. Tieni round kien ippjanat għal ħatta wara imma l-affarijiet hawnhekk mhumiex qed jidhru eh, Eh, daqstan tajbin, għaxem mm, violenza u minn dak li raw l-osservaturi jider illi eh, dawk li qed jaħdmu fuq il-post mhux qed jitħallew jaħdmu. Hemm bżonn li nerġgħu niksbu l-kalma sabiex it-tieni round jimxi ħarir. Hemm bżonn nipproteġu lill-osservaturi tagħna sa nhar il-ħadd manka wara. Grazzi, grazzi ħafna. Issanna rapport tal-Onorevoli Pelen fuq il-radiodiffużjoni fl-era digitali, il-ġejjini tal-sistema eh, dual, il-rapporter għal erba' minuti. Eh, thank you well.